Bene, we can start, please, if you can take your seat. Allora, eh, I continue in Italian. Eh, Nistaw kollegi, eh, għanna ħafna x'namlu dal-għoddu, kif tafu? Għanna il-votazzjoni fuq l-emendi tal-budget mm, bil-kollega Kastrujinski. Un batwara se jkonna il-laqa mal-ministri tal-presidenza tal-Lussemburgu, tal-kultura u tal-edukazzjoni. Umbat nista namlu l-vot fuq il-opinjoni fuq il-budget. Nishtiq ngħid biss li l-ewwel net nitlobkom tapprovaw il-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tal bira u nitlobkom tapprovawhom. Umbat naddu għal punt importanti tal ewel rapport li rridu nivvutaw u nirringrazzja l-kollega Rowa għal-ħidma tagħha. ċoħe il-rapport fuq l-intraprenditorija ta' zaza bl-edukazzjoni u il taħriġ Għaw xaħat li xtitkellem, Maragall. Iva, grazzi, President. Fuq il-votazzjoni fuq il-budget. Il-rapport tal-Kummissjoni għaddu kif wasal dak fuq il-pilot projects u l-azzjonijiet ta' preparazzjoni forsi għanna bżon ta' aktar ħin biex nintaqaw u naraw xinu ma l-pozizjonijiet ta' għana qabel ma naslu għal ftejim għal dastant jena nitleb liġi pospost il-vot sa' l-aħħar tal- ta' dalodu namlu iktar tard il-votazzjoni. Iva, għandek raġun aħna ċevej il-bira flaxija dan ir rapport kullħat eh, eh, din l-informazzjoni di ħaġa eh, gravi, għax toħol inna xie problemi, sa ma nafx, ejn għamlu, ek, irridu bil-fors, illum irridu nivutaw, qabel għada. U nitlob il-gruppi l-oħrajn jesprimu ruħom fuq il-proposta u anki l-rapporter, manki l-gruppi, naraw, bat namlu analizi, xiex sejġri wara il diskussjoni però il-deadline ta' għana jallum. Morgano. jena naħseb illi kwarta biex niddiskutu bejnietna 20 minuta l-iktar e eh, shadows u rapporter eh, biex namlu diskussjoni bejnietna u niddeċidu għaxek ma natu l-ebda indikazzjoni zbal żbal kbir Eh, għax aħna eh, għanna din l-iskadenza u rridu nispurmu bħala komitat dak li rridu namlu. Eh, Pero bħala komitat nistaw nivvutaw il-rapport tal-kollega Zoidrova. Umbat nisimaw l zrojeski Iva, umbat nisimaw il-ministri, umbat nistaw nivvutaw għara l-ministri. Eman l li nisma minnant il rapporter z gruppi l-oħrajn. Xtaħsbu intkom? Il-rapporter Zdrojewski. Jena mandiġ problema jekk hija kwistjoni ta' nofsija ta' diskussjoni, ma kif għalet il-President irridu nivvutaw issa u rridu nibdow eh, mill-ewwel dal-għodu għax inkella eh, sen ħarbtu il xolijiet tal-laqa kompletament. Penso che la, mh, mm, difficile dire un quarto d'ora naħseb li mhux faċli ngħidu kwarta għax essanna il-vot ta' Sojdrova un ħatiġi il-presidenza lussemburgiza turu tkunu għaw. Allora nitlobkom illi fl-ofsinar nitnaddu għal vot fuq il-budget. Għax sadattant tridu tivutaw fuq affarijiet oħra wkoll Eja nibdew bil-vot fuq il-rapport Sojdrova. Eja naraw fi xejn nispiċċaw, ek naraw li nkun spiċċajna kmini bizzejiet. Klim barra mill-mikrofonu. Nistaw niposponu il-presidenza, ma, ma nasibx ħaġa xirqa namlu ħaġa bħal sì, esattamente. Allora, andiamo avanti. Allora. Mela, eh, namlu il-vot direttamente al collega Zoidrova. Un bat è eh, il-rapport Morgano, umbat naraw kem, kem jibqanna ħin. Però f'kull kas nitlobkom tkunu għaw kolla fl-offsenar biex nkunu nistaw nivvotaw. Nifem perfettament it-talba għax eh, u għaveru illi E, il-Komitat tal-Kultura għandu jkollu opinjoni wara il-tnaqis tal-budget minnaħat tal-Konsil. Mela sta nibdew nivutaw. Għandkom kollha l-iskeda tal-vot, mela sta nivutaw fuq il-rapport tal-kollega Sojtrova. Nibdew Oral Amendment 3. Eh, quindi... L'emenda orali numero 3. Emenda desa 9 93. Favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 95. Favur, kontra, Erba għaddit. 94. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 96, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, 97, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, 98, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, 100, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 99, favur, kontra, kontra, astenzjonijiet għaddit. 104 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 101 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 102 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 103 kif inni għam mibdula mill-emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet għaddit. 105 favur kontra astenzjoniet maddiċ 106 favur kontra astenzjoniet għaddit il-kompromess 5 favur kontra astenzjoniet għadda 107 issa naddu għal emenda 113 favur kontra astenzjoniet għaddit 111 favur kontra astenzjoniet namlu verifika. Niftaħ il-votazzjoniet, nara il-votazzjoni. La votazzjoni sa miftuħa. Daħal l-iskeda fil-ħatar l-lemin, il-magna ma taħdimx. Nerġaw nirrepetuħ. Nerġaw niftħu il-vot. Nerġaw niftħu l-votazzjoni. Kulħat kulħat vota u l-votazzjoni. Ma ddiċ. Emenda 117. favor. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 118. Favur. Kontra. Astenzjoniet. addit. Emenda 120. favor, Kontra. Astenzjoniet. Għaddiet. 121. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddiet vot maqsum mitluk mill-IPP fuq l-emenda 122 l-ewwel parti. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa naddu għal-kompromess numru 8, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Emenda 125, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 126 favur kontra, astenzjoniet, għaddit. 128 favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-kompromess numru 7 favur kontra, astenzjoniet, għadda. 130 favur kontra, astenzjoniet, għaddit emenda 133 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Il-kompromess numru 6, favur kontra astenzjoniet, għadda. Issa naddu għal empl 4, favur kontra astenzjoniet, għadda. Empl 11, favur kontra astenzjoniet, għadda. Empl 21, favur kontra astenzjoniet, għaddit. Emenda 135, favur kontra astenzjoniet, għaddit. 137, favur kontra astenzjoniet għaddit 138 favur kontra astenzjoniet għaddit 139 favur kontra astenzjoniet għaddit 136 favur kontra astenzjoniet għaddit 140 favur kontra astenzjoniet għaddit Issa vot maqsum fuq l-emenda 141 L-ewwel parti. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti. Favur kontra astensjonijiet fl-opinjoni tiegħi għaddit, però ħjar nagħmlu verifika. Mela niftaħ il-votazzjoni it-tieni pa fuq it-tieni parti. Issa nagħlaq il-votazzjoni. Ma ma għaddiċ. 142 favur kontra astenzjoniet għaddit, 143 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa għaddu għal kompromess disa favur kontra astenzjoniet għadda. Issa 145, 54. Kjuċuk, eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. 155 favur kontra astenzjoniet skużawni favur kontra astenzjonijiet maddiċ dan u identiku għal ma nivvutawx fuq din l-emenda issa 160 Għawnek għana problema tal-lingwi differenti. Mela 159. Dragiċi favur kontra astensjoniet għaddit. Issa 158 Moran Xertier. Favur kontra astensjoniet għaddit, 162 favur kontra astensjoniet għaddit, 164 favur kontra astensjoniet għaddit. Issa naddu għal 165 favur kontra, astenzjoniet, għaddit. 166 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 167 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 168 taqa, 169 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa emenda orali emenda 173 eh, eh, mibdula bl-emenda orali numru 4 għaddit essa mm, naddu għal emenda 172 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa naddu għal emenda 174 170 terġa tajt tikorriġi ruħa. Favur kontra astenzjoniet maddeċ. Issa 174 favur kontra astenzjoniet namlu verifika. Niftaħ il-votazzjoni fuq l-emenda 174. Nala l-votazzjoni. Forsi maddeċ di. Maddeċ. 175 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għall-emenda 176, sojdrova, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 178, trupel, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Mista naddu għal-kompromess numru 10, favur, kontra, astenzjoniet għadda. Issa l-kompromess 11, favur, kontra astenzjoniet għadda emenda issa 183 favur kontra astenzjoniet maddiċ 188 favur kontra astenzjoniet għaddit issa 187 favur kontra astenzjoniet maddiċ 186 favur kontra astensjoniet għaddiet u 191 favur kontra astensjoniet maddiċ issa 189 favur kontra astensjoniet maddiċ 192 favur kontra astensjoniet għaddiet 193 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 190 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 194 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 195 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 196 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 197 favur kontra astenzjonijiet għaddit, issa 198 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kollegi innotaw, ek joġobkom, illi dan l-emend, din l-emenda, ċoħe l-emenda orali numru 5 fuq l-emenda 199, tneħi il-kelma veri u minflok daħal l kelma solli taċċettawa din l-emend din il-bidla, ok, tajjeb, ma nista nistaw naddu għal vot maqsum l-ewwel parti favur kontra ta' ditt it-tieni parti favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa l-emenda M plus 16 favur. Skuza għawni għawnek għaw vot masum mitlub mill-IPP l-ewwel parti. Favur kontra astenzjoniet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa l-emenda M plus 16 favur kontra astenzjoniet maddiċ empl 20 favur kontra astenzjoniet għaddit, issa l-empl 24 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa nivutaw fuq il-kompromess numlu 12 favur kontra astenzjoniet għadda. Issa naddu għall-emenda 209 riada favur kontra astenzjoniet għaddit u vot maqsum fuq l-emenda 210 fuq talba tal-IPP, rol parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tini parti favur kontra astensjonijiet namel verifika votazzjoni miftuħa. Issa nala il-votazzjoni naħseb li ma deċiva infatti vot wieħed 214 favur kontra astensjoniet għaddit 213 favur kontra astensjoniet għaddit 212 favur kontra astensjoniet għaddit Nibutaw issa fuq il-kompromess 13 favur kontra astensjoniet għadda Naddu direttament għal emenda 216 favur kontra astenzjoniet għaddit, 217 favur kontra astenzjoniet għaddit, 218 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal-emenda emplu wieħed vot maqsum mitluk mill-IPP. L-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjoniet namer verifika. Pero forsi dina maddiċ, niftaħ il-votazzjoni, nala il-votazzjoni, ma ditx vot wieħed. E, e, emenda empl numru 2, favur kontra astenzjoniet ma diċ. Empl 5, favur kontra astenzjoniet għaddit. Empl 6, favur kontra astenzjoniet favur. Għaddit. Empl 8 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Empl 9 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Empl 10 favur kontra astenzjoniet għaddit. Empl 12 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Empl 14 favur kontra kontra, astenzjoniet, għaddit, empl 15 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, empl 17 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, empl 18 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Empl 19 favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-kompromess 14 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa għaddu għal emenda 221 favur kontra astenzjoniet għaddit. 223 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 222 favur kontra astenzjoniet għaddit. 224 favur kontra astensjoniet għaddit, 225 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda emplu numru 3 favur kontra astensjoniet maddiċ, emplu 7 favur kontra astensjoniet għaddit, emplu 22 favur kontra astensjoniet għaddit, emplu 23 favur kontra astenzjoniet nipreferi xin għamil verifika unek niftaħ il-votazzjoni votazzjoni marruqa għaddit il-premessa A numru 7 favur kontra astenzjoniet maddiċ issa nkomplu Il-premessa A8 favur kontra astenzjonijiet għaddit, maddiċ. emenda 10 e, premessa A. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit empl A favur kontra astenzjoniet ma ddeċ. Empl B favur, no, empl D favur kontra astenzjoniet ma ddeċ. Issa il-premessa B 13 favur kontra astenzjoniet ma ddeċ. 14 favur kontra astenzjoniet ma ddeċ. Emenda 15 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 16 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Nivutaw fuq il-kompromess numlu 1 favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda numru 20 favur kontra astenzjoniet għaddit. 21 favur kontra astenzjoniet għaddit. 22 favur kontra astensjoniet għaddit. Emplu E taqqa għalix il-premessa ċeġi adottata. Issa għaddu għal 23 favur kontra astensjoniet maddiċ. Il-kompromess le skuza unitajt il-President, emenda 24 favur kontra astensjoniet għaddit. Il-premessa dev 27 favur kontra. Ne... Namlu verifika fuq fu għaddi, fuq il-27. Ftaħt il-votazzjoni, għan istana il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-premessa de eh, menda 26 favur kontra astenzjoniet għaddit. 25 favur kontra astensjoniet għaddit. Nivutaw fuq il-kompromess numru 2 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 30 favur kontra astensjoniet maddeċ. 31 favur kontra astensjoniet maddeċ. 32 favur kontra astensjoniet għaddit. 33 favur kontra astensjoniet għaddit. 34 favur kontra stenzjoniet għaddit. Issa naddu għal emenda 35 favur kontra astensjoniet għaddit. 26 favur kontra astenzjoniet għaddit. 39 favur kontra kontra astenzjoniet għaddit. 38 favur kontra stenzjoniet maddiċ il erbejn tiġi tirata u namlu u naddu issa l-emenda empl i favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 41 favur kontra astenzjoniet maddiċ 42 favur kontra astenzjoniet għaddit 45 taqqa u nista' ngħaddu għal 44 favur kontra astenzjoniet għaddit. 43 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda emplu ċe favur kontra astenzjoniet maddiċ. Empl K favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 46 namlu verifika. Forsi rajt ħazin. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, skużawni. Għakku għat ħares lej eh, eh, eh, l-idejn, 46. Empl K, e, et nivutaw fuq Empl K, skużawni, rajt ħazin. Għabbe. Dina ma ddiċ. Issa, 46 favur kontra astensjoniet maddiċ 47 favur kontra astensjoniet għaddit issa l-vota il-kompromess 3 favur kontra astensjoniet għadda naddu għal 67 fl-aħħar tal-paġna favur kontra astensjoniet għaddit 56 Nekof. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 54 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 55 favur kontra astenzjoniet għaddit, 60 favur kontra astenz kontra astenzjoniet. Namlu verifika fuq għaddi, Votazzjoni miftuħa 60 fuq l-emenda 60. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 59. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 61. Favur kontra astenzjoniet għad maddiċ. 62. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 64 favur kontra astenzjoniet għaddit. 63, 65, skużawni, favur kontra astenzjoniet għaddit. Essa emenda empl J favur kontra astenzjoniet maddiċ, empl L favur kontra astenzjoniet għaddit. 67 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 66 favur kontra astenzjoniet għaddit, empl B favur kontra, astensjoniet, għaddit, emplu G, favuru. Tridu tamlu verifika fuq B. Niftaħ il-votazzjoni fuq l-emplu B. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emplu G, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 70 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 68 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 69 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 71 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 72 favur kontra favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 74 skużawni, 74 favur kontra astensjoniet għaddit. Nistaw namlu verifika unek. Votazzjoni miftuħa. 74. Votazzjoni malua. Għaddit. 73 favur kontra astensjoniet maddiċ 55 favur kontra astensjoniet għaddit, 76 favur kontra astensjoniet għaddit, 77 favur kontra astensjoniet għaddit, 78 favur kontra astensjoniet għaddit, empl H favur kontra astensjoniet għaddit, 79 favur kontra astensjoniet għaddit, 80 favur kontra astensjoniet għaddit, 81 favur kontra astensjoniet maddiċ, 82 favur kontra astensjoniet maddiċ. Fil-kompromess ferba favur kontra astensjoniet għadda, 86 favur kontra astensjoniet għaddit. 87 favur kontra astenzjoniet għaddit. Empl F favur kontra astenzjoniet maddiċ. Essa le permessa W favur kontra astenzjoniet maddiċ. 89 favur kontra astenzjoniet. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Tlettax kontra tlettax ma bdiċ. tmenin, le, tikkorreġi korreġi roħal, president design, favur kontra stenzjoniet, għaddit. U għetu design, mibdu l emendora orali numru 2, favur kontra stenzjoniet, għaddit. disajn, favur kontra stenzjoniet, għaddit. Menda numru 1, favur kontra astensjoniet għaddit. 2 favur kontra astensjoniet għaddit. 3 favur kontra astensjoniet għaddit. 3 favur astensjoniet għaddit. 4 e, favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq il-emenda numru 4 votazzjoni miftuħa Votazzjoni marruqa għaddit 5 favur kontra astensjoniet għaddit 6 favur kontra astensjoniet maddiċ. Merista mela nivvutaw uh, vot aħari fuq il-labbozz ta' rapport kollu kemmu il-votazzjoni miftuħa il-votazzjoni maluqa Eh, għadda rapport 19 vot favur u 7 kontra u zewċ astenzjoniet. Nifirħu li sinjora Sojdrova u nirringrazzja lil kulħadd. Nishti nirringrazzja il-Shadow Reporters kollha verament naħseb ix-xogħol tagħhom tejjeb ir-rapport li jiena preparajt qed nitkellem fuq ir-rapport tal-kumitat tagħna kult il-parlament il se jirċivi r-rapport li se jkun messaġġ għall-Unjoni Ewropea biex jgħin l-entrepreneurship fost iż-żazax permezz tal-edukazzjoni u taħriġ għalhekk grazzi minn qalbi kulħadd. Grazzi naħseb veru anki jiena li dan huwa messaġġ qawwi li qed ngħaddu anki għaż żgħażagħ li tant għandhom bżonn inkoraġġiment u anki għall-linji ta' politika tal-edukazzjoni. Issa, immorru issa għall-opinjoni la bosta emenda ta' Luigi Morgano. U immorru għal-vot. Għandkom il-dokument Chi viene qui? Bene, cominciamo. Allora, emendamento... Tajjeb, nibdew. Emenda waħda. Minu favor, contra astensjonijiet adottato. Kompromess wieħed, favur, kontra, astensjonijiet adottat. Emenda dessa favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess nejn favur kontra astensjonijiet adottata. Kompromess tlieta, favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 12 favur kontra astensjonijiet adottata. Kompromess 4 favur kontra astensjonijiet adda. Emenda 20 favur kontra sensjonijiet għaddit. Kompromess 5, favur kontra sensjonijiet għadda. Kompromess 6, favur kontra sensjonijiet adottata. Emenda 25, favur kontra sensjonijiet għaddiet 34 favur, favur kontra assenzjoniet għaddiet, 35 favur kontra assenzjoniet għaddiet, 36 favur kontra assenzjoniet għaddiet, kompromess 7 favur kontra assenzjoniet għadda, emenda 41 mitzije favur kontra assenzjoniet adottata. 39 ma rridux nivvotaw minn ħabba li din hija emenda lingwistika 42 favur kontra sensjonijiet eh, adottata 43 favur kontra sensjonijiet maddiċ. 44 favur kontra sensjonijiet adottat. 46 laqqas il li huwa emenda jemenda lingwistika, 47 favur kontra assenzjonijiet, għadiet, kompromess disa favur kontra assenzjonijiet għadda emenda 55. Favur kontra assenzjonijiet ma' 10, 58 favur kontra assenzjonijiet ma' 10. Ma' 10 xe. 61 favur kontra sensjonijiet għaddit. 62 favur kontra sensjonijiet għaddiet 66 favur kontra sensjonijiet, għaddiet 68 favur kontra astensjonijiet eh, għaddiet 69 eh, split vote eh, mitlub minn l-alde l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 70 favur kontra sensjonijiet għadda għaddiet 72 favur kontra sensjonijiet għaddiet 73 favur kontra sensjonijiet għaddiet 75 split vote mitlub mill-SND l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet ma' u s-sanaddu għal paragrafu 76 favur kontra assenzjonijiet għaddiet kompromessa 10 favur kontra assenzjonijiet għadda 77 favur kontra assenzjonijiet maddiet 78 favur kontra assenzjonijiet nixtieq niċċekkja votazzjoni elettronika fuq 78 jekk jogħġobkom. Niftaħ il-vot votazzjoni magħluqa. Ma ddieċa vot wieħed. 83. Favur kontra assenzjonijiet ma ddieċa 84 favur kontra astenzjonijiet maddiet, u sabajn, favur kontra astenzjonijiet maddiet, 85 favur kontra astenzjonijiet maddiet, 79 favur kontra astenzjonijiet maddiet. Kompromess 11 favur kontra astenzjonijiet għadda 89 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessnax favur kontra sanzjonijiet għadda. Naddu għal-emenda 92 favur kontra sanzjonijiet għaddiet 93 favur kontra sanzjonijiet għaddiet 94 favur kontra astensjonijiet għaddiet 95 favur kontra astensjonijiet għaddiet 97 favur kontra astensjonijiet għaddiet 97 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 13. Dak favur kontra astensjonijiet għadda. U bekk naddu għal-vot aħari niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 22 favur, 1 kontra u 5 astensjonijiet Proset, eh, forsi Sur Morgano, tixtieq titkellem? Tishtiq titkellem? Verament, jiena nixtieq nirringrazzja il-Shadow Rapporteurs, mhux biss għal kollaborazzjoni ma għal kontribuzzjoni valida nirringrazzja s-Segretarija ta' Kult, anki daw kollha li taw il-pariri jiena perswas li l-kumitat tagħna verament qed jaħdem sabiex l-affarijiet isiru iktar konkreti u f'dan il-każ dan l-an politiku il-ħaq nieħe. Għax irid naraw li anki mal-Kumitat tat Trasport qegħdin naddu dan il-messaġġ ċar biex nilqaw l-sfidi, nagħmlu ir-rol tagħna sabiex l-interkulturali fl-Ewropa jkun aċċessibbli għal kulħadd. Dan it-turizmu kulturali mhux biss huwa ħaġa tajba għall iżvilupp u għal tkabbir imma tajjeb ukoll biex aħna insaħħu l-identità tal-Italja li jkunu kol il-magna għat kabbir għall-izvilup ekonomiku ta' territorji tal-pajizi tana għall-darboħra grazzi. Grazzi minna ħatiju kol tejt il-President u naħseb tajjeb li tkellimna fuq dawn is-suġġetti fil din l-istrateġija globali dan huwa l-ewwel rapport tal-Parlament fuq it-turiżmu. Grazzi il-Sur Morgano u Shadow Rapporteurs. Issa, mela, f'dan il-punt peress li bqad baqa' biss ħames minuti sakemm jaslu rappresentanti tal-presidenza, nitlobkom li f'nofsinhar terġaw lura biex nivvotaw fuq il-kwistjoni tal-budget Grazzi ħafna tal-għenejt l-kelma, iva l-esperienza taħna turina illi mux il-kelma kolla jasta fil-ħin, allora, skużawni, allora naħseb illi tamejn nibdew forsi eh, ikon anki eh, kwarta, mbaħt eh, nieqfu unkomplu bil-programm għal. Ma non era, io ho capito che la pausa... Kont fimt li il-waqfa kienet kunna nistaw nużawa biex ninnegozjaw intom bejn il-rapporters u shadows intom da xogħol għamiltuh. diġa' diskutejtu bejnietkom, għandkom bżonn tektarħin? ħin. il-waqfa kienet ukoll parti mix-xogħol li għamlu. U baqa' ħames minuti wara kollox. My difficulty with this is... Signora President, il-problema tiegħi hija li għandi kollegi li setgħu jkunu hawnhekk biex jivvotaw f'dan il-ħin ta' ġurnata u partikolarment naħseb li eh, sfortunatament ħajkun għaw minnis li ħajkollhom jerġgħu jiġu lejn f'senar biex jivvotaw dak il-ħin. Nafu li n-nies jiġu hawnhekk biex jivvotaw dal-ħin. Possiamo anche cominciare a votare io. Iva, ne ne so, nistaw ne vota issa. Ma il presidente, il rappresentante tal-presidenza fiexin suppost għandhom jaslu. Se jaslu f'żewġ minuti. B'żewġ minuti għanna. Eh, nistaw nibdow namlu xi tliet voti. Ejja nibdow. Ma naħsibx li ħaġa serja li qed nagħmlu. Ich hab das so verstanden, dass wir eine Iva, jena xeftit imħawda, eh, jena kont fimt illi ħajkonna bżon nipposponu l-vot biex ix rapporters jiena jinġabru flimkien u jiddiskutu dak illi l-Kommissjoni resqet il-biraħ flaxija. Ġifieri ma nafx, forsi ix rapporters għandhom jintaqgħu jiddiskutu eh, dan eh, barra minn din il-Kamra, mbagħad eventwalment niproċedu għal vot kemm jista' jkun malajr għala. illa li tassew importanti li ninkludu dak illi il-Kummissjoni qed teressa biex jiġi inkluż fil-vot. U ġala darba jkun hemm dawn konsultazzjonijiet bejn shadow rapporters Imbagħad nistgħu nipproċedu l vot, forsi ma nlaħqux sakemm jiġi l-kellim li jmiss ma tassew importanti illi nikkonsidraw dak illi l-Kummissjoni proponiet u dak illi hija tressa illi u li tixtieq jiġi inkluż fil-vot. Imma insomma, forsi eh, mbagħad ikonna nitolbu lir rappreżentant eh, biex jiġi jivvota f'nofsinhar. Iva, din kienet talba li saret raġunijiet politiċi ġifieri l-bżonn li inqablu eh, l-element il-ġodda u il-proposti li għetressa il-Komissjoni, din kienet id-deċiżjoni. Mixi problema ta' żewġ minuti kemm nivvotaw, ridna nirriflettu, naraw il-proġetti pilota li qed proposti u konnetna wkoll li em, konna semmejna li jista' jkollu ngħaddu għal nofsinhar biex nivvotaw. Pani Przewodnicząca. Sir Drewski, grazie ħafna, Sinjuri, eh, Signor Presidente, jifajjena, kontent li niproċedu bil-vot, kol ma nabżon 3 minuti, ġifiri daw kolla li ħajħdu sem fil-vot. Iva. Tajjeb wis, mela. ottu. Tajjeb wis, eh, senjuri. U għamennu illi il-bera flasġija madwar is-seba irċevejna evalwazzjoni eh, minnaħat tal-Komissjoni ma tantx kellna ċans ovvjament. Niddiskutu dan imma dalgħodu għodu għandna possibilità li nivvotaw eh, billi ninkludu din l-evalwazzjoni. Eh, is-sitwazzjoni tibet kemm kemm ħarira biss imma nixtieq nisħaq fuq żewġ punti għandna A, B, C u D u dan itikom l-idea ta' xinu l-aħjar u dak li waqlar. L-idea hija li Eh, tivvotaw favur meta għandkom ej A u B skont l-evalwazzjoni u jiena nissuġġerixxi illi ma nivvotawx fuq emendi illi u miktar fl-ambitu tal-komitat tal ekon jew kella tas-saħħa iktar mill-li tagħna. Jiena provajtu noħloq xenarju b'tali mod illi il-budget tal-kultura ma jiffinanzjax proġetti illi huma kopruti parzjalment minn budgets oħra. Per eżempju dak tas-saħħa jew nkella ta' affarijiet ekonomiċi. It-telet punt, provajt nħares lejn l-ammonti illi ġew imresqa fl-opinjoni tal-Kummissjoni biex bekk ir-riżultati tal-vot tal-Kumitat juri li aħna l-ewwel priorità tagħna hija l-edukazzjoni, l-industrija tal-film sem żewġ proġetti bi sottotitoli fuq it-televiżjoni u l-kella ċinema, ma huwa essenzjali illi aħna nifokaw fuq proġetti illi jaqgħu taħt Creative Europe u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni. Ir-raba punt li nixtieq nagħmel Mama, illi meta taraw l-evalwazzjonijiet li saru rakomandazzjonijiet mandom l-ebda konnotazzjoni politika jekk tħarsu lejn dawn l-evalwazzjonijiet il-gruppi politiċi kollha li l-isnu leħinhom u dak li huwa importanti naħseb huwa illi il-proġetti li diġà bdew jitkomplew u mhux nwaqfu tkunx tkun ir-raġuni. Ġili fl-mod ġara illi kien hemm evalwazzjoni pożittiva u l-proġetti jitwaqfu imma importanti li fl-2016 importanti li din tkun sena ħjar minn ta' qabela. Għawija xi ħaġa li rridu ngħidu ċara u tont importanti li jekk inħarsu lejn l-elementi differenti tal-budget fl-abbozz tal-budget huwa li qed nippruvaw intejbu eh, ir-rabta bejn l-impenji u l-appropriazzjonijiet tal-ħlasijiet biex bekk nirkupraw il-backlog fis-settur tal-kultura li nafu li huwa fenomenu fis-settur in kwestjoni huwa faċ li eh, ndaħlu eh, proġetti pilota b'ammonti żgħar u iktar diffiċli li ndaħlu proġetti pilota li għandhom eh, budgets iktar sostanzjali. Imma insomma, hemm ċertu kompromessi li jridu jsiru. Ħankunu qed nivvotaw, niddiskutu wkoll l-abbozz ta' opinjoni mill-Kumitat tal-Kultura. Fil- fil-format ta' rizoluzzjoni. Illi nistaw namlu huwa li ninkludu iktar kommenti minnaħa ta' membri tal-komitat l-għaliex aħna ċertament rridu nħarsu il-proġetti għall-edukazzjoni, per eżempju grants, il-promozzjoni tal-kreativita Ewropea u ta' ċittadinanza. Ċertament il-proġetti li ħajġu votati fuq eh, per eżempju eh, mod eh, mod tejxien eh, sanem, affarijiet oħra daw kol importanti ma sekundari. Grazzi. Mela, min jixtieq jitkellem iktar fid detall fuq il-budget jiena jidilli li dalodu waslet inna talba b'kortesija tal-grupp tal-ħodor sabiex nippruvaw għal ħames minuti negozjaw fuq iċ-ċiju di aħna ma nalebda problema biex nivvutaw pala grupp issa aħna il-proposti tagħna diġà lesti u eh, kellna l-evalwazzjoni wkoll konna edna pala priorità qed naqblu li nivvotaw dawk il-proġetti pilota li edin fila u filbe, umbat skont il-rizorsi naraw xoħro ġdid u li nkunu nistaw naċċettaw. E, per eżempju, il-portal tal-kollega li propona il-kollega Diakonu li diġa votajna u kolt il-komitat. Naħseb li b'dan il-mod il-xogħol ikompli u mhux inċedu l-armijaw. Nitlob il-kollega tal-grupp tal-ħodor x'biħsibhom jagħmlu issa. Għax għalija kienet xi ħaġa li ma, ma ridniex nipposponu li kienet xaħġa ħaġa eh, ovvja kważi. Iva, għabbażi ta' dan, jekk tridu nistgħu nkomplu neħdu l-vot. Iva. Iva. Sur Maragall naħseb illi eh, wara li smajna dan nistgħu nadu għal-vot mela. Nibdew billi nivotaw il-mandat ta' rapporter. L-ewwel nibdew bil-votazzjoni fuq il-mandat ta' rapporter. Imbagħad nikkonsidraw l-emendi individwali. Tajab, u eh, tistaw eh, tollu idejkom biex taprovaw il rapporti Grazzi. Favur, ollu idejkom, daw kontra. Fakarkom, bis għal-mandat. Favur, kontra, astensjonijiet, il-mandat ġi approvat. Iva, naħseb eh, illi ehm, aħjar eh, naqbdu u nieqfu jekk qegħdin hawnhekk eh, u nivvotaw wara. And then these. Allora, we try to vote and uh, pray, pray the presidency to, to wait. Iva, nissuġġerixxi illi il-Presidenza tistenna. Mela, inħaffu. Tlaqna bil-vot. Iva, aħjar hekk kellha li xinkella nibża illi wara ikun hawn uħud illi ma jkunux hawnhekk. Mela, nibdew bl-emenda kull 5-8-0-1. Dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet adotat. Kult 5802 favur kontra ascensjonijiet għaddiet. 03 um, favur kontra ascensjonijiet għaddiet. 04 um, favur kontra ascensjonijiet maddiċ. Favur 05 eh, skużawni favur kontra ascensjonijiet għaddiet. 07 favur kontra ascensjonijiet għaddiet. 06 favur Ejja. 06 taqa. Tajjeb u isqe. Eh, mela, naddu għal 08. Favur kontra sanzjonijiet eh, adottata. 09 eh, favur kontra sensjonijiet ma' 10. 11 favur kontra assenzjonijiet adottata. 12 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 13 favur kontra assenzjonijiet niċċekjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa 13 ma dirċe 14 favur kontra assenzjonijiet ma dirċe 15 favur kontra assenzjonijiet nivverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 15 ma għandix eh, vot wieħed 16 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 17 favur kontra assenzjonijiet maddiet 18 favur kontra assenzjonijiet maddiet 17 favur kontra assenzjonijiet għadda 20 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ verifika tal-vot votazzjoni miftuħa fuq 21 votazzjoni maluqa maddiċ 22 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 23 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 24 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 25 favur kontra assenzjonijiet assenzjonijiet maddieċ. 26 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 27 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 28 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 29 favur kontra astensjonijiet maddieċ. 30 favur kontra astensjonijiet adottat. 31 favur kontra Astensjonijiet ma ditx, skużawni. 32 favur kontra assenzjonijiet ma ditx. 33 favur kontra assenzjonijiet ma ditx. 34 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 35 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 36 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 37 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 38 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 39 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 10 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 40 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 41 favur kontra assenzjonijiet verifikazzjoni vot elettroniku votazzjoni miftuħa votazzjoni mbaluqa fuq 41 illi ma jandix. 42 favur kontra astensjonijiet verifika votazzjoni elettronika fuq 42. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddir. Ejva, naħseb ħlisna b'dil biċċa xogħol. Mela, qegħdin fil-ħin, il-presidenza ħada maħna ħan il-qawa unek fosna il-ministru Italian, uh, uh, allora, we welcome the, the representative. The, the Tajjeb mela nilqgħu għawad presidenza Għanna żewġ ministri importanti tal-Lussemburgu. Missur eh, Claude Mesh, il-Ministru eh, tal-Edukazzjoni, eh, il-reċerka. u s senjura Nagel, il hija l-Ministru tal-Kultura. Jena, issa nishtiq nkompli bl-Italjan, imma nishtiq eh, nura l-apprezzament tiegħi tal-preżenza ta' kom hawnhekk il għaliex vera ma tantx għandna wisħin, imma tajjeb li jkollna dan l-iskambju eh, sinċir dwar il-prioritajiet eh, li intom tixtiequ tisħu f'dawn is siċċur il-ġejjin. U issa nkompli bit-Taljan, nixtieq ngħid biss illi Il-prezentazzjoni se nagħmlu b'dan il-mod. Iż-żewġ ministri jitkellmu wieħed wara l-ieħor. L-ewwel ministru tal-Kultura u mbagħad is-Sur Claude Besh fuq il-kwistjoni tal-edukazzjoni. Mbagħad wara nisimgħu minn il-kollegi li jixtiequ jitkellmu u mbagħad wara jkun hemm risposti għanna bej wieħed u ieħor sija u nofs bej wieħed u ieħor għal dan l-iskambju. U jena nishtiq najt illi unisħaq fuq fat li aħna għedin f'moment importanti, turning point għall-Europa. U dana ek neħdu konsiderazzjoni anki il-presidenza tal-Kommissjoni, hemm eh, presidenza tal-Kommissjoni iktar strategika, iktar politika, u però bħala kumitat tal- kultura, zaza, sport u edukazzjoni illi dawn il-10 punti tal-programm tal-President Juncker hemm l-edukazzjoni u l-kultura bħala assi tal-politika ġdida tal-Europa u jena kontent ħafna, kontenta ħafna illi l-presidenza lussemburgiza tat importanza li temi soċjali. Manki bħala magni muturi ta' tkabbir u ta' svilup ekonomiku. Minajr dimensjoni soċjali u kulturali l-Europa mandiġ futur. U għara din l-ġurnata importanti tal bira u najdu dana anki u il-kollegi Grigi, għana għamilna zjara u kol fil-Greċa, eh, il-wirt kulturali tal-Greċa u għassi ta' innovazzjoni. U wara l-ġurnata tal bira aħna kollha nifmur l-Europa għanda iżid u tikber u tinvesti fuq ir-risorsi umani u fuq l-innovazzjoni soċjali u kulturali. Dan huwa dak li xtaqt ngħid aħna imħasbin propju għax il bieraħ ħarġet il-aħbar li il kunsill tal-Ministri e, qed jitkellem fuq tnaqqis fil-budget u aħna għadna kif konna aħna diskutu l-kwistjoni tal-budget għax aħna imħasbin fuq il- kwistjoni tal-budget u tal-komunikazzjoni hemm dettalji li jimxu kontra e, din il-priorità li nħossu li hija strateġika. U aħna nitolbukom timpenjaw ruħkom bħala presidenza biex eh, issewu e, e, din il-kwistjoni. U anki fuq dak li għadu xaqsam mal-pjan ta' investimenti Juncker waqt l-edukazzjoni hija msemmija però mhux Eh, ċar kif se jagħmilhom l-investimenti fuq l-edukazzjoni kien il-Parlament illi saħa iktar fuq dan fil-investimenti u jina għalda stant nitlob lill-presidenza biex għam miftuħ fuq dan fuq il-bilingwizmu, fuq il-edukazzjoni ta' tfal u fuq iż-żaza fuq iż-żazah hemm impenn kbir minn aħta l-presidenza jidir li li hemm premessi biex inkunu nistgħu naħdmu flimkien. però f'dan il-moment daqshekk importanti biex nagħtu sinjal ta' bidla tal politika fl-Ewropa illi il-dimensjoni kulturali u edukativa tkun dejjem iktar inkluża u anki fil-trio tal- uh, presidenzi italjana, latvjana u lussemburgiza li tala e trio Mela nati il-mikrofonu lill-Ministru Lagen għal biex tamlenna prezentazzjoni taħħa u bat wara eh, netloba titkellem għal xi minn minuti biex tippreżentana prioritajiet taħkom. Grazie, Signora Presidente. Grazie, Senjura President Servia Kasta, Iva, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Senjuri, nishtiq l-ewenet, nirringrazzjak, Senjura President, għal għall-merħba tijak u l-mod kif inti prezentajt eh, dan is-soġġett u kif aħna eh, besibna ikunu ta' servizz għal-kultura Ewropea u eh, naħseb intom eh, mintomx ħatejdu eh, eh, li xejn jekk nkellimkom fuq kemm huwa importanti li aħna nisqu fuq l-iżvilupp soċjali u edukattiv fuq il-kreatività u kemm dawn huma importanti għal kompetitività, diversità kulturali u lingwistika tal-Ewropa nifisa. Naħseb illi hawnhekk qed nitkellmu fuq premessa illi il-koll naqblu dwara hawnhekk f'dan l-awla u naqsmu bejniet naqdin il-fema eh, u il-ġlieda favur eh, is-settur kulturali eh, u kreativ. Jena ħanajderkom li mux ħanibqa fl-astrat l-artiklu 167 mod konkret jgħid li eh, din hija fil-qalba tal-ħidma Ewropea imma aħna għanna l-intenzjoni li nimxu l-qoddim fuq it-tlet punti fiħdan l-leġenda tal-kultura illi aħna fassanna minkejja dak kollu illi eh, hemm għaddej minkejja l krizi eh, il-kultura hija importanti li jiex l-ewwel qabel kollox din hija dan huwa punt eh, fundamentali biex ngħixu flimkien u riserva komuni ta' arfin komuni illi jidħlu u jitħaltu fl-imkien fwirt f'rezonanzi li rridu jinqasmu. U telet punt qed nitkellmu dwar xi ħaġa li tixpruna il svilupp ekonomiku u l-ekonomija tagħna, eċetera, eċetera. Barra minn hekk irridu ngħidu illi l-futur tagħna jgħaddi mill-kultura u mit tlet punti illi għadni kif qajjimt. U din hija propju raġuni għal aħna ħan nippruvaw nisqu fuq ir-rwol u l-importanza tal- tal-vektor li huwa um, tal-moturi li hija l-kultura b'mod trasversali fil-politika tagħna. Minkejja eh, l-isforzi tal-Ministri eh, tal-Kultura Ewropej, aħna irridu nibqgħu ninvestu b'mod kontinwu biex nisqu l-importanza u biex nkomplu nieħdu iktar konsiderazzjoni eh, fil-politika integrata mm, tal-aspet kulturali rridu allura niggarantixu li jkun hemm koerenza fil-politika tagħna. Din tibqa' sfida allura bħala presidenza Lussemburgiża iddeċidejna e li eh, nieħdu perspettiva differenti. Eh, nibdew minn sfera partikolari jew minn idea u forsi eh, intom staqsejtu Irriħkom fejn nixtieq nasal jekk għatilkom mhux fl-astrat mela dan huwa l-pjan tagħna. Ħankomplu eh, bil eh, mal-imsieħba tagħna fi trio li saħqu fuq eh, il-wirt, fuq l-innovazzjoni, fuq il-viabilità ekonomika u l-inklużjoni soċjali. Għal dan il-għan il-presidenza tagħna ħadd tieħu konsiderazzjoni b'mod iktar orizzontali u strateġiku eh, il-kultura bħala element eh, li ma nistawx naddu minajru fil-politika esterna tagħna illi hija t-tielet it-tielet eh, priorità tal-politika tal estera u tal-Konsell Ewropew 2014-2018. Imbagħad irridu naraw ukoll kif ħanieħdu perspettiva differenti. Aħna bħala Lussemburgiżi ġarment nis pragmatiċi eh, u eh, dejjem nifokaw fuq il-konkret eh, illi irrid isservi l-istrateġiku. Irridu mbagħad naraw kif ħanorbtu il-kultura ma l-iżvilupp ekonomiku. Qed nitkellmu hawnhekk dwar setturi li għandu ħafna potenzjal, eh, għaliex kopri ħafna setturi, għandu elementi orizzontali, soġġetti bħal per eżempju it-mexxija tajba, il-migrazzjoni, il-politika ta' viċinat, u nista' nibqa' dejja. It-tieni punt, il-koerenza tal-linja ta' politika mm, huma wkoll priorità. Qed nitkellem hawnhekk dwar ix-xogħol irridu nagħmlu mal-Ministeru ta' l-Iżvilupp l-iżvilupp eh, irrit ikun eh, priorità għal kulħadd mhux għal ministru partikolari madana kollu. Nafu li għandna l-Nazzjoni Uniti li eh, daħlet fit-taħdidiet taħarija fuq ehm, il ehm, fuq dan is-suġġett u nishtiq ngħidilkom illi aħna fis-settur kulturali rridu kunu partikolarment sensittivi għal dan u partikolarment eh, għal l-implementazzjonijiet eh, illi rridu isiru. Imbagħad għatħejjiet tħejjiet eh, oħra rridu nibqgħu servizz tal-IES tal-Kummissjoni partikolarment għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar definizzjoni tal-messaġġi illi aħna bħala kunsill nixtiequ ngħaddu U allura irridu eh, niprofettaw irwieħna minn dan eh, minn dan eh, l-impetu li ksibna. U fl-axar, u mux l-inqas hemm il-rapport ta' Senjura Xarkar kif ukoll il-rapport preparatorju tal-komitat ta'kom illi naħseb jimmarkaw punt importanti fl-istrateġija tagħna fuq kif aħna nistgħu nużaw il-kultura bħala soft power fir relazzjoni tagħna mal-pajjiżi terzi. Hawnhekk qed nagħmel referenza għall iskambju ta' ideat li kien hemm fit-23 ta' Marzu li għadda mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin fuq id-diplomazija kulturali u s-segwitu tal-missjoni ta' ta' tħejjija. Intom tkellimtu fuq eh, l-importanza tal- tal-inklużjoni tal-IES, ta' servizz estern fil-settur tal-kultura u kien hemm ukoll smieħ publiku fuq eh, il-erda u traffikar tal-wert kulturali, suġġett illi aħna tassew konxi dwaru u li l-istati membri eh, u koll konsidraw fil sessjoni ta' Mejju li għadda. Aħna fl-axar mill-axar nisku fuq il-gravità u l-importanza ta' din kwestjoni u ħad nsarħu l-kom uħkom il ħad tibqa priorità tu l-presidenza tagħna. Permettu li li eh, naqsam ma'kom eh, l-istess tħassib u l-importanza u l-konvinzjoni li jekk naħdmu fl-imkien il-Komissjoni, il-Servizz eh, Estern, u intom aħna l-koll fl-imkien nistaw nitfaw s sien sodi għad diplomazija kulturali u għal dan il-wirt maqsum fl-imkien. Nishtiq eh, nisedinkom fl-axħar eh, għal laqam illi ħassir fit tlieta l-4 ta' novembru li ġejjin kultura u żvilupp lejn approċċ iktar strateġiku tal-politiki kulturali eh, tal-politiċi esterni, tal-politika esterni tal-Unjoni Ewropea. Il-inserħu iktar fuq il-kultura u l-izvilup billi niproġettaw kif um, dawn jistaw waslu għal um, biex nilħu il-miri tal-izvilup sostenibli ma' u koll seturi tal-wirt, tal-digitalizzazzjoni, kif u koll fuq il-kooperazzjoni ma' dawk ġirien tana id-diskussjoni eh, fuq eh, id-durabilità eh, importanti illi ikolla li għam proċeduri illi jistaw koll ikunu sostenibli. Allora, sinjuri, biex nala, irridu biex nisħu fuq l-aspet tal-kultura l svilup irridu naraw illi fil konklużjonijiet tal konsil ikonna riżultati iktar konkreti, koerenti, u fuq naħa l-oħra nisħu fuq l-importanza ta' dimensjoni esterna. Hawnhekk nixtieq nisħaq partikolarment eh, il fat li l-kultura mhijiex strument eh, jekk aħna tasew konvinti illi tisħiħ ta' l-element estern tal-Unjoni jrid isir permess tal-kultura, allura dan ifisser illi hija għandha valur intrinsiku. Fil-fatt aħna ngħidu li l-valur reali tal-kultura huwa fejn huwa twilet, fejn ra l-kultura timbet. Allura, nixtieq nitlob biex ikun hemm konsiderazzjoni eh, ikbar dwar il-kultura u il-kontribut tagħha mhux biss fl-immedjat imma wkoll tul ta' żmien fir-rappreżentazzjoni li jatati dwarna bħala Ewropej. Issa nixtieq, Senjor President, ngħaddi l-kelma għas-sur li sur Mejx nixtieq nejt u koll li ma li jem prioritajiet għal settur digitali u digitalizzazzjoni minn kejja li dan mumiex eh, kompetenzijiet tagħna striktu sensu, imma jiena nixtieq nifraħ dwar il fat li l-Ewropa adottat politika trasversali. Qed nilabu rwol tata faċilitatur ta' dawn id-diversi muturi tal-ekonomija tagħna. Il-istituzzjonijiet tagħna talbu diversi drabi illi niksbu nikkompletaw is-suq digitali waħdini Ewropew. Fil-ħajja ta' kuljum iċ-ċittadini tagħna jħabtu wiċċhom maxkil illi iżommuhom minn aċċess online għal kontenut audiovisiv minn rridu naraw illi eh, kemm se jkunu waqfu dan, kemm se jkun ġildu kontra eh, il-nuqqas ta' mobilità u eh, kull tip ta' diskriminazzjoni illi teżisti, siekja ta' nazzjonalità jew nkella ta' xort oħra. Id-direttiva televizjoni minnajr frontieri għanda la poċtana biex nħol u s-suq wahdini bazat fuq il-prinċipu tal moviment ħieles. Aħna ħankomplu nappoġġjaw din ehm, din il-proċedura u naraw ehm, dan il-proċess kużawni u ehm, ħajkonna u koll inizjattivi oħra minnaħ ta' servizz tagħna. Ċertament dan huwa ta' interess għas-settur audiovisiv, nsemmi fost oħrajn ir-regoli fuq id-drittijiet tal-awtur, blan illi dan nadottawh għal xena digitali Priorita għalina illi aħna ħanaraw illi qabel ma jkun hemm eh, l-istudju eh, naraw li jkun hemm segwitu kif suppost eh, ħanaraw ukoll li ma il digitalizzazzjoni ma tkunx limitata għal ċertu żoni ġeografiċi. Il-presidenza tappoġġja Eh, bisħiħ u segwi eh, l-eżerċizzju eh, illi il-Kommissjoni resqet ġifiri rwol tal-pjattaformi online illi jilabu rwol importanti fil-distribuzzjoni u t-ixrit tal-kontenut fostom tal-kontenut audiovisiv. Ħansegwu b'interess dak li ħajres u l-Parlament partikolarment fuq Ewropana li huwa proġett importanti għalina pala konsil ħani għafawne kun ringrazzjakom għal ehm, smieħ ta'kom, grazzi. Xer Ministru, grazzi ħafna, Signora Ministru, jena nirringrazzjak għax inti għanki x-xogħol tal-kumitat tagħna mill-lider segwejt tajjeb ehm, il-bira kena diskussjoni importanti fuq il-wirt eh, kulturali u tajjeb li naħsbu għal ideat strateġiċi ġodda. Jena apprezzajt ħafna u kol il-xol eh, qed tagħmlu fuq direttiva tal- tal-digitali eh, naraw li kunem iktar aċċess għal-kultura. Issa nisimaw għal-Ministru Ministru ta' l-Edukazzjoni, Ministru Claude Mesh u anki il-Ministru eh, l-Edukazzjoni għal riċerka Grazzi ħafna, Senjura President, eżis deputati l ewwel net nixtieq nirringrazzjakom tal-intom estedintuni biex eh, niprezentalkom il-programm u l-priorità tal-Presidenza tal-Lussemburgu eh, dak li għadu x'qasam l-edukazzjoni fil-tfal u l-żgħażagħ it-tnax darba li aħna għanna l-presidenza imma dejjem tkun skid sfida l kull pajjiż li kollu l-presidenza l-sitt xhur. Il-presidenza tal Lussemburgu se tkun presidenza ta' ċittadini għax xogħol eh, iktar xogħol u innovazzjoni. Il-Presidenza tal-Lussemburgu hija persważa li wasal iż-żmien li naraw li jkun hemm l-inklużjoni eh, ta' kull żagħżugħu żagħżugħa fl-edukazzjoni ta' kwalità jekk l-edukazzjoni ovvjament nafu li hija kompetenza tal-Istati membri xorta l-Unjoni Ewropea għandar eh, wol importanti biex tkompli fej jispiċċaw eh, l-Istati membri anki ġifir bil-prassi tajba. Għalek f'Mejju tal-2009 l-Istati membri attottaw il-qafas strateġiku IT e tal-2020. L-ideja hija l insaħħu kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ. Il-progress li jsir eh, sirulom evalwazzjoni kull tliet snin u dejjem naraw il-prioritajiet se jkunu għal periodu li jkun ġej ġifri sissa qegħdin sal-2017 rapporti xir tal-Kunsil Kummissjoni. Il-programm ta' dan il-Presidenza priorità se tkun l-adozzjoni ta' dan il-rapport konġunt iktar minn xi ħaġa ta' rutina aħna nixtieq ukoll naraw se jkun eh, il-rapport li se nagħmlu biex dejjem innaqsu il-fatt li żgħażagħ jitilqu l-iskola feta żgħira. L-istudji riċenti joruna li ovvjament il-problemi ta' l-iskejjel ivarjaw minn stat membru ieħor, imma ir-rata ta' kemm jitilqu kmini eh, iż-żazax eh, ivarja ma hemm il-problemi wkoll ta' tfal ta' l-immigranti. Se nagħmlu simposium għal-Ministru tal-Edukazzjoni l-edukazzjoni biex verament ikonna dinamika ġdida il-Lussemburgu se jorganizzaw kol konferenza fuq id ta' l multilingizmu fl-edukazzjoni u anki fost it-tfal. L-idea hija li nsibu il-prassi tajba, il xogħol politiku li dun nagħmlu biex naraw xin huma il-problemi ta' tfal żgħar fil-kuntest tal-multilingwiżmu u ta' diversità fil-qasam ta' edukazzjoni, fl-imkien ma' l-Aġenzija Ewropea Edukazzjoni se nagħmlu ukoll smieħ naraw, niddiskutu ma' zazax, naraw xinuma il-bżonijiet tagħhom dawn iż-żazax Ewropej ikollhom iċ-ċans li joħorġu b'rekomandazzjonijiet fuq l-inklużjoni, fuq edukazzjoni inklusiva wkoll jiġifieri li jkunu mbagħad imresqin għall-Kunsill f'Novembru tal-2015 naraw li kunem inklużjoni soċjali ta' ċittadini kollha ma' l-iktar ta' żgħażagħ. Din l-inklużjoni hija l-kundizzjoni ta' bil-fors biex nippromovu il-fatt li e, zazax jisibu iktar xogħol iċ-ċittadinanza u anki l-fatt li jħadnu valuri Ewropej li huma l-istess. Hemm bżonn edukaw it-tfal minn minn jkunu għadhom żgħar, iż-żgħażagħ ukoll ikun ikun l-oriġni soċjali, kulturali u lingwistika tagħhom Il-valorizzazzjoni ta' diversità kulturali ovvjament hija huwa suġġett attwali iktar u iktar minn mindu l-Ministru għad-Edukazzjoni ta' 28 stat membru wkoll eh, fakru dan fid-Deklarazzjoni ta' Pariġi f'Marzu ta' din is-sena. Qasam tal-Zaza, il-Presidenza tal-Lussemburgu, ovvjament edha taħdem bisħiħ fil-Kooperazzjoni Ewropea f'dan il qasam għal periodu 2010-2018 Wasalna fit-tini ċiklu ta' kooperazzjoni u sanal u id-dialogu strutturat maż Zazax fl-Ewropa. U naraw li l-ewwel pjan ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea għal Zazax jitħaddem. Dan se jkun ukoll l-ewwel eh, riżultat nixtieq ukoll niżviluppaw sinerġiji Ewropej li huma importanti biex jinkoraġġixxu iż-żgħażagħ jieħdu sen fil-ħajja demokratika fl-Ewropa se noħorġu rezoluzzjoni fil-Kunsill fuq dan is-suġġett. Meta ikunem il-Kunsill Meta kien hemm il-Kunsill ta' Mejju tal-2015, il-Ministri ta' Zazazax raw x'kienu rekomandazzjonijiet li ħarġu mill-Konferenza Ewropea tal-Zazax li saret friga fl-2015 Umbat, mill-21 għal 24 ta' settembru, se jkun hemm il-Konferenza Ewropea għaż fil-Lussemburgu, se jkun hemm eh, esperti anki partiċipanti mill-Parlament Ewropew u set din se tkun l-aħħar minn numru ta' avvenimenti li tissir fil- u l-edeja li jkun hemm rekomandazzjoni ta' li se jiġu u kol jitpoġġu fuq il-mejda tal-qa tal-Ministri ta' Novembru tal-2015. Il-Presidenza u kol tixtiq li jiġi adottat il-rapport konġun tal-2015. L-edeja hija li nerġaw nitkellmu naraw fiex edin fil-qafas rinnovat tal-Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ. Fl-aħħar se jkunna pjan ta' ħidma għal żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Naraw se jkunu il-prioritajiet għazzazax mill-2016 l-2018. L-ideja hija li niżviluppaw iktar l soċjo edukattiv, il-kooperazzjoni wkoll transsettorjali biex nejnu iż-żgħażagħ jipparteċipaw aħjar fil-ħajja demokratika fl-Ewropa. Il-potenzjal ta' din il-parteċipazzjoni ovvjament naraw li tneħħi il-marginalizzjoni, il-fat li mhumiex impenjati z-zaza u anki il-radikalizzazzjoni tagħhom. Nixtiequ ngħinu li z-zaza biex ikollhom tranzizzjoni mingħajr problemi iktar ma jersqu għall-età tal-adulti anki lejn il-ħajja tax-xogħol biex nar u se naraw li kunem fil-pjan ta' ħidma is-saħħa il-mod ta' kif jgħixu aħjar iż żazax f'din l-era digitali, Ovvjament se niddiskutu kol il-pjan Juncker u l-possibiltajiet sabiex naraw kif ċertu elementi li jitħlu fil-edukazzjoni u taż-żgħażagħ eh, f'dan il-proġett Ewropew fejn, ikollhom postom dawn l-elementi. Sabiex naraw tip ta' proġetti kunu jistaw jiġu finanzjati mill-pjanta eh, Juncker dejjem iġifiri eh, favur il-żazax u l-edukazzjoni. Ovvjament dawn komplementarità mal-lanijiet tagħna iġifiri biex ninvestu ukoll fl-iżvilupp ta' ċittadini u it-taħriġ taż-żgħażagħ u l-perspettivi taż-żgħażagħ eh, fuq livell Ewropew. Għal darb'oħra, sinjuri, nixtieq nerġa' nirringrazzjakom għal attenzjoni tal-istudentuni hawnhekk. Juri verament kemm hu involut u kemm jagħti importanza il-Parlament Ewropew lill-Presidenza tal-Lussemburgu. Jiena qed nistenna bil-ħerqa il-kummenti, suġġerimenti u mistoqsijiet kollha tagħkom. Grazzi ħafna eh, onorevoli ministru, jina naħseb hemm ħafna elementi li semmejt inti li aħna wkoll inħadnu il rapport fuq iż żazax il-konferenzi li jinti semmejtinna li sej isiru matul il-presidenza tagħkom u anki ġifiri li l-mod ta' kif se tabbinaw il-pjan ta' Juncker mal-prioritajiet ta'kom. Nishtiq eh, nfakkarkom li għadna kemm approvajna r-rapport taż-żgħażagħ fil-qasam tal-entrepreneurship. Rapport eh, ta' sinjura wkoll ieħor ta' sinjura Lebaċka fuq il-Bologna process nafu li kienem il-konferenza eh, biennali biex naraw l-prospettivi f'dan il-qasam. Issa nisimu il-kollegi nibdow il-koordinaturi. il-kollegi nibdow il-koordinaturi. il il koordinaturi Grazzi ħafna. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjakom, Onorevoli Ministri, għall prezentazzjoni interessanti li tajtuna dwar il-pjan ta' ħidma tagħkom għas sitt xhur li ġejjin. Semmejtu kwistjonijiet importanti. Għandi mistoqsija dan l-aħħar fil-kumitat tagħna diskutejna il-budget u se nkomplu niddiskutu l budget Meta naraw x'joffri l-programm kulturali ċittadini, il-Kunsill issa jixtieq li jaqta il-flus f'dan il-budget line. Jena, ovvjament, dan jisorprendini jekk irridu namlu progress f'dan il-qasam. Kif se jisir? Edin ġarfu knisja biex nibnu oħra. U dejjem ġifiri naqru fil-budget tal-kultura. Kif se nimxu l-qoddim? Kif se nitkellmu fuq il-kwalifiki taż-żgħażagħ biex nedukawhom emżonnu fuq nofqu iktar f'dan il-qasam milli inqas. Għalik jiena nitlobkom li toqgħodu ftit attenti biex mhux il-flus jitnaqsu mill-baġit tal-edukazzjoni u tal-, -edukazzjoni zazax. L-istess nistannejt tal-innovazzjoni r riċerka il-pjan tal-Horizon tal-2020. Il-pjan ta' Juncker, kif se jaħdem dan? X'valur eh, miżjud se jkollu fej se jsir il-progress? Jiena nagħmlilkom appell pala il-presidenza tal-Kunsill għal dan is-siċċur li ġejjin biex intom toqodu attenti għal dan kollu. Issa fuq il-suq il eh, uniku digitali nafu li hemm ċertu kriterji u bżonnijiet speċifiċi li joħorġu mill-perspettiva tal-ekonomija kulturali, speċjalment dak eh, kreattiv anki ġifiri eh, dak li toffri l-edukazzjoni meta għet jiġi għad-dibattitu għall-infrastruttura, teknoloġija, nispera li dan ma jisirx biss mill-punto di vista tal-ekonomija u tal-finanzi, għaxem il-perspettiva tal-kultura, ta' neutralità, per eżempju. Ovvjament dan kollu fl-imkien mad-diġitali huwa importantissimo għas-settur eh, kulturali. U xtaqt inkun naf kif taħsbuha intom fuq eh, id-diġitali u fil-qasam tal-edukazzjoni u l-kultura. Grazzi ħafna. Iva, il-kollega li miss. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom, onorevoli ministri, għal prezentazzjoni ta'kom. Jiena nista' inkompli fejħalliet il-kollega Sabina. Jiena nista' naqbel mal-punti kollha li semmejtu intom imma nixtieq inkompli inħambaq fuq żewġ kwistjonijiet aħna mal-Kunsil issa ilna niġilu mal-Kunsil u mal-Kommissjoni għal program Erasmus biex dan jitħaddem. Issa ilu maħna dan il-program għal xi sentejn u kważi kull aġenzija nazzjonali għaltinna li hemm problemi kbar bil-implementazzjoni tal-programm, speċjalment għal programmi li għandhom x'jaqsmu maż-żgħażagħ. Dak kollu li jaqa' taħt il-youth program. Ma ninsawx li apparti l-edukazzjoni formali Eh, dak li sejħulu non formali li jaqa taħt il-programmi youth. U nixtieq nisħaq fuq dan jena smajna li meta wieħed jitkellem dwar l-edukazzjoni mhux formali, l-istati membri jgħidulna li dan ma tantx isu jaħdem tajjeb l-implementazzjoni tal-programmi taħt eh, il-programm Erasmus Plus hemm programmi iżgħar li wieħed irid jippromovihom u anki jiffinanzjahom il-Leonardo da Vinci pereżempju. Dejjem rajna li qatt ma kien hemm infrastruttura biex dan jista' jitħaddem dan il-programm. Għalhekk meta naslu għal l-affarijiet prattiċi l-proġetti ma tantx jaħdmu tajjeb. Kważi wieħed jista' jgħid li dak kollu li konna qegħdin nisperaw li, li nilħqu bil-programmi qed jisfa fix-xejn. Ma tantx qed jaħdmu tajjeb, jiena nkun grat ħafna jekk il prezidenza tal-Lussemburgu tkun tista' tiffoka ftit iktar fuq dawn il-problemi. Per eżempju, hemm ukoll il-midterm review li dal-waqt mana U forsi b'din perspettiva l-Presidenza tal-Lussemburgu tkun tista' tikkonċentra ftit iktar fuq l-implementazzjoni, fuq it-tħul fis-seħ tal-proġetti. Il-Bekk il-Parlament u l-Kunsill jistgħu jaħdmu biex itejbu it-ħaddim ta' dawn il-programmi. Dak li semmejtu fuq il-multilingwizmu interessani ħafna fl-ċertu stati membri jisu hemm dialogu dibattitu ġdid l edeja mhux biss aħna nippromovu il-multilingwizmu li iż-żgħażagħ jitalmu ħafna eh, lingwi għaraw x'qed jiġri ġifiri bil-Ġermaniż anki Franza per eżempju nafu li issa jisu l-importanza qed tingħata lill-Ingliż. U dan ifisser li ikun għad detriment ta' lingwi oħra Aħna l-multilingwizmu rridu, rridu nipromovu, u tajjeb li jintom tkellimtu li l-multilingwizmu huwa priorità għalikom. Fuq l-agenda digitali, kif qalet Sabina, jina naqbel maħħa, hemm l-aspett ta' liġi tal-dritt tal-awtur tal-copyright intom ettu li edin tistennu bil-ħerqa l-proposti tal-Komissjoni palna fil-fat. Naraw xe jkunu dawn il-proposti fuq dan is-suġġett. Irridu noqogħdu attenti li nilħqu bilanċ, bilanċ tajjeb għal dak li għandu x'qasam mal-aċċessibilità ta' affarijiet kulturali ħafna drabi nisimaw li iva rridu insaħħu l-pozizjoni ta' l-artisti li dawn għandhom jirċivu remunerazzjoni xirqa li ovvjament dawn għandhom dritt li jiexu tajjeb minn dak li produċu imma rridu naraw li kull beni kulturali li jiġi maħluq ikol ikun aċċessibbli għan-nies. Hemm ċertu regoli li jeżentaw Eh, imma eh, mhux kwistjoni li u il-kultura jew affarijiet kulturali ma dak kollu li hija diġà hemm eh, hemm bżonn naraw li biex in-nies ikollhom aċċessa għalih in-nies ikunu jistgħu jiffilħu iħallsu biex imorru jaraw. Dan huwa bilanċ li rridu nilħu bejn dawk li joħolqu l-kultura u dawk li forsi jixtiequ japprofittaw jużaw il-kultura u intom bħala l-Presidenza tal konsil nixtieq nkun naf kif se tiffuka fuq dan kollu jekk għandkom xi approċċ speċifiku. Issa fuq il-geoblocking intom qed li huwa priorità speċjalment għal pajjiż żgħir bħal Lussemburgu u naħseb li din hija problema li tolqot konflitt iktar fil-ħamil ħaj. -ħaj ma nafx kif eh, dwar il-kontenut wieħed jista' jitkellem fuq il-portabilità, jekk irridu verament neħilsu mill geoblocking b'mod iktar tradizzjonali naħseb l-affarijiet ikkomplikaw ruhom xi ftit jew wisq. Irridu naraw li għal min irid jixtieq ikollu ċertu licenzi multinazzjonali naraw li ma jkunux daqshekk għaljin. Irridu naraw ġifiri dawn ikunu għal kontenut digitali ikunu licenzi pan-Ewropej. noqogħdu attenti biex ma natux preferenza l pjattaformi multinazzjonali tal-Istati Uniti pereżempju biex ma għamx vantaġġ. Għax ovvjament in nis fil-qasam f'dan il-qasam tal-broadcasting mbagħad isibuha iktar diffiċli. Irridu naraw x'inhuwa possibbli u x'mhux possibbli biex dan il-geoblocking naraw verament u xfl interessana li neħelsu minnu. L-implementazzjoni se tkun ftit iktar diffiċli. For your presentation, I would like to support um, the points uh, Sabine Verheyen addressed and the last point uh, of Petra Kammer-Ibert is... Senjura Trippel, jina naħseb fuq il-geoblocking Irdu noqogħdu attentissimi jina naqbel li ma nistawx ikonna liċenzja pan-Ewropea ġdin tmur kontra il-diversità kulturali fuq dan jiena verament nistana bil-ħarqa il-proposta tal-Kummissjoni. Issa, fuq il-punt tal-kultura fil-politika barranija tal-Unjoni dejjem edna kemm huwa importanti biex ma jkunniex diplomazija top-down imma naraw eżattament eh, xaddej palissa u kol ninvolvu l-NGOs. U għedin riflettu fuq font ta' intervent kulturali. Meta inti kollok xi konflitt u tensjonijiet tajjeb li konem font speċifiku sabiex l-autoritajiet kulturali kunu jistaw jidjalogaw u jaħdmu fil-kontest kont fil tal-konflitti. X'taħsbu fuq dawn u fuq l-implementazzjoni tal-Erasmus Plus il-programm dan l-axħar aħna zorna l-Aġenzija Eżekuttiva u diskutejna li fil-programm kulturali u tal-edukazzjoni hemm xejra li wieħed jażel proġetti kbar. U huma għalunna li se jibqgħu kunu attenti ħafna u meta jkun hemm kooperazzjoni bejn l-iskejjel se jivvantaġġaw proġetti żgħar u l-istess għall-kultura. Ma nafx hekk intom ma taqblux taqblux jew le ma dan u anki il-mod ta' kif l-Ġenzija Eżekuttiva tkun eh, tista' taħdem aħjar u ċittadini eh, jipparteċaw għax ikunu proġetti iżgħar u iktar possibbli għalihom. Grazzi ħafna. Is-sur grammatika kis. Onorevoli Ministri, intom tafu li dinja fazi diffiċli ħafna l-Europa palissa tafu xieġifiri. U meta nitkellmu fuq il-kultura, nafu li il-fondi għal-kultura l-edukazzjoni kull ma jmorru edin jonqsu. U naħseb li l-ewwel li għandkom bżonn huwa li nawgurawlkom u nixtuqulkom verament ħidma tajba. Għandkom ukoll bżonn ta' ftit fortuna. Minn dak li qed nifhem jiena, fis-sitt li ġejjin se tkunu qed taħdmu bisħiħ sabiex tejnu u taħdmu f'dan il-qasam edukazzjoni kulturali, ma f'dawn iż-żminijiet dawn huma affarijiet diffiċli. Aħna fil-Greċja tafu minn xaddejna dan l-aħħar x'esperjenzi negattivi u kien hemm il-possibilità li anki toħroġ mill-Ewropa l-Greċja. U n-nies fil-Greċja fuq dan qegħdin jaħsbu il-kultura u koll edha taddi minn krizi għax fil-Greċja għal ħafna ħafna żmien dejjem ħaddanna il-kultura kienet għal qalbna nixtieq insemmi xi ħaġa speċifika sa' nixtieq ngħid li id-drittijiet tal-bniedem ukoll jifumaw parti mill-kultura. Intom semmejtu li tixtieq u li tilħu bilanċ fil-promozzjoni tal-kultura. U ħafna drabi l-intenzjoniet ikunu tajbin, kollha kemm huma, imma id-drittijiet tan-nies involuti f'dan il-settur tal-kultura il-kultura, dawk li joħolqu il-kultura mhumiex rispettati. Nispera li intom se tkomplu u tagħmlu anki passiżar il-qoddim f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Bene, jew darej a questo punto. Nisimaw issa ir-risposti minn il-ministri. il sinjura Najel. Grazzi, Signora President. Mela, Senjura Bereven, fuq eh, il-budget eh, u s-suq wahdini, suq wahdini digitali, eh, fuq il- l-idea tal- budget ġenerali, u tassew taħasra li it-tlet elementi partikolarment tal-kultura u tras settorjali peress li huwa diffiċli li jiġi aċċettat, allura dejjem dejjem tiblaħħa il-kultura. U dan norbtu ma dak li għat qabel fuq eh, l-sfera kulturali jekk tassew nixtieq u eh, inħabtu wiċna kontra, mor kontra it-tendenza, irridu koplu naħdmu favur illi din tiġi iktar rikonoxuta u dwar in-natura tras, tras eh, settorjali tagħha forsi din hija sfida eh, bħal dik ta' Don Quixote, imma imma importanti Eh, mill-pozizjoni adottata mill-Kunsill mbagħad u rridu nifmu iva li l-fondi pubbliċi eh, fl-Ewropa mill-quta dejjem mill-kriżi eh, u nafu l-impatt li dan kollu kellu fuq il-budget Ewropew. U nafu li hemm konsiderazzjonijiet mill-gvernijiet nazzjonali ma rridu nifmu wkoll li l-budget tal-2016 għal proġett Creative Europe dejjem huwa iktar minn dak ta' din is-sena. Ġifieri sinjal tajjeb biex nibdew imbagħad għandna il-Parlamenti Nazzjonali tagħna li jridu l-isnur wieħom fuq l-abbozz tal-budget, jridu nsegwu l-iżviluppi tul il-Presidenza tagħna u jiena ħanserħilkom magħhom illi aħna nagħtu ħafna importanza għal programm Creative Europe kif ukoll fuq il-possibilitajiet tiegħu għal kultura mm, bħala eh, xprun ekonomiku għall-Europa u ukoll għad-difiża kulturali u lingwistika Ewropea. Nittama li jkun hemm diskussjonijiet tajba li ma nqsux hawnhekk fil-Parlament eh, u li nirħu xi ħaġa ta' sodisfazzjon għal kulħadd fuq eh, id-digitalizzazzjoni dan huwa punt kontinwu eh, fuq l-aġenda tagħna dawn eh, u kien eh, hekk għall aħħar snin xaħġa fuq il-kontenut kulturali li ħajġi il ħajġi prezentat fil-ħarifa u kif għatilkom Ewropana ħajjibqa fil-qalba ta' tħassib tagħna biex niżguraw il-kwalità tal-kontenut kif ukoll il-ġestjoni u id-durabilità, il sostenibilità ta' dan is-servizz jiena kompletament konxu kol li deputat kompreversi jekk kif sejra żball dak li jintom għatu fuq responsabilità eh, tija jiva, ma naħseb li l-kollega tija għawnek jaqbel miħi meta nejt li aħna minna l-almu kollu tana fuq eh, il-geoblocking biex natu l-importanza meħtieġa l-sujġet u biex insibu eh, direzzjoni il-qoddim preċiża fl-imkien mal-Ministru eh, Ministru tal-Istat tagħna flimkien mal-Prim Ministru. Mbagħad eh, l-deputat Grek nixtieq ngħidlu li iva ma aħna konxi tassew ta' sitwazzjoni u għandna l-intenzjoni li nimxu l qudiem kif għattu intom passi żgħar imma konvinzjoni eh, illi aħna mixjin fid-direzzjoni illi tirrispetta illi tirrispetta il-kultura ta' kulħadd ehm, u l-edukazzjoni għal kulħadd. Grazzi. Buku e għala Monsieur Mesh. Issa Sur Mesh. Vielen Dank, äh, Frau äh, Präsidentin. Ich antworte auch vielleicht kurz auf, auf, auf, auf Deutsch äh, für die deutschen Parlamentarier. Kien hemm xi mistoqsijiet bil-Ġermani Susan eh, is-Sinjura Verhaen, il-MEP Ġermaniża, Jina naqbel miak. fil-tasib li inti esprimejt illi qed nieħdu l-flus minn eh, font wieħed biex impoġġuh font ieħor u dana qed jiġi preżentat isu aħna ksibna xi kisba importanti. U naturalment il-presidenza dina ma taħt eh, għajnejha. Għaliex kif għal membru ieħor aħna konxi mill-manuvri finanzjari u nafu kemm hija l-estensjoni tal-istrumenti li qed naħdmu tajjeb bihom u niżguraw li ninvestu tajjeb fil-edukazzjoni u kultura. Ek wieħed irid jilħaq il-riżultati mhux biżejjed illi jinvesti fihom, irid anki eh, juża l-inċentivi u juża il-flus b'mod xira u juża strumenti xira. E, fl-investimenti fl-edukazzjoni u zaza skont il-pjan Juncker e, dana rridu norbtuħ mal-miri mm, ġenerali tal-pjan ta' Juncker dinamizmu iktar u investiment ġenerali biex ikolna effett ta' lieva U rridu investu f'teknoloġiji ġodda, natu li zaza perspettivi ġodda. U jekk aħna nistaw nsibu l-elementi ta' dan kollu fid-dibattitu li għanna l-lum u li għanna għandu jkonna mal-istati membri u mal-kommissjoni U meta nqisu kull ma tiġi investit fl-edukazzjoni allura mbagħad inkunu qegħdin nistgħu ngħidu li aħna rħaqna l-mira tagħna xi pjanta Juncker hija temp bħala gwida u jinvolvi l-Istati membri u niżguraw li l-investimenti jkunu fil-posti ġusti. Mbagħad l-Sinjora eh, Kamera Ivert, inti tkellimt fuq problema illi kien jirrigwarda l-implementazzjoni tal-programm Erasmus Plus. Kull min huwa involut din il-kwistjoni l-istruzzjonijiet politiċi fl-istati membri, hemm bżonn li kollhom anki rida tajba biex ikunu jistgħu iwet uħ oh, sow jirrispettaw l-kriterji. Ma naħsibx li hemmhekk hemm diverċenza. Ħafna drabi vantaġġi meta wieħed jgħix f'pajjiż żgħar żgħir ikun iktar jifhem x'inhu l-problemi, però jfisser ukoll illi e, e, illi n-nies responsabbli tal-implementazzjoni u ma aktar qrib tiegħek fil-problem tal-Erasmus Plus naraw x'inhu l-problemi. Per eżempju l-amministrazzjoni hemm wisq amministrazzjoni u fisser ukoll koll il-leaders tal-proġetti zaħar ma jibbenefikawx eh, wih biżejjed eh, kien naqbel miegħek iridu nikkontrollaw dan. Hemm l-aspett tal-edukazzjoni formali, edukazzjoni informali u għad iridu din il-distinzjoni fil-programm Erasmus Plus. Però rridu Eh, nanalizzaw situazzjoni, naraw fejn huma nuqqasijiet u naraw x'nistgħu eh, intejbu, inti għamilt referenza għal mid-term review, din hija għadija tajba. Inti wkoll eh, referejt għar rol tal-lingwa ġermaniża. U ċar illi il-presidenza l-Lusserburgiza ma tistax tagħti rakkomandazzjonijiet speċifiċi għax fl-edukazzjoni eh, jirbaħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà għax kull stat membru għandu l-priorità tiegħu u dan jiddependi mill-identità, kultura, storja u u fidejhom fidejn l-istati membri jiddeċidu x'inhuma l-politika tal-lingwa tagħhom u tal-ħafna lingwi tal-multilingwalizmu. tal tal multilingwalizmu Minna ħatana ħna għedin u fuq l-importanza tal-multilingwizmu mod partikolari fl-Unjoni Ewropea kbira, eh, identitajiet nazjonali, identità Ewropea, aħna għedin f'dinja globalizzata, hemm skambi kulturali, skambi ekonomiċi. U irridu nizguraw li dawn huma kollha affarijiet li jaħdmu u u dan jkun possibbli biss jekk wieħed ikun jaf iktar minn lingwa waħda u kull ma nistaw namlu huwa li nfemmu l-nies illi eh, aħna jekk aħna nitalmu iktar lingwi nkunu nistaw nifmu iktar u nikkomunikaw iktar. Għax huwa ovvju li jekk wieħed eh, għandek jekk inti għandek jekk inti taf lingwa oħra tkun tista' tifhem iktar il-kultura ta' pajjiż lieħor. U jien naħseb il-multilingwiżmu huwa uh, u importanti għal eh, kontenut, għal kontinent u anki għal individwi. Jekk n-nies ikonu jafu ħafna lingwi, allora għandhom iktar ħiliet. U eh, jider illi fl-istudi illi meta wieħed ikun jaf iktar minn lingwa waħda jieħu iktar żmien qabel ma tibda d-demenzja Eh, għax eh, il-moħ jaħdem eh, mod aħjar u jkun iktar imdorri. Imma jien nista' nitkellem fuq l-esperjenza ta' Lussemburgu biss aħna għandna nofs miljun abitanti u nofsom jitkellmu l-lingwa tagħna, l-Lussemburgis, u l-komplement jitkellmu anki lingwi oħrajn għax iridu jikkomunikaw aħna nafu x'inhuma il-vantaġġi tal- eh, tal-multilingwizmu. Euh, euh, nista' nifhem li intom tinsistu fuq l-investimenti fil-qasam tal-edukazzjoni, is nismajt li qegħdin ftit pessimisti intom kon fuq dan il-punt. Ovvjament kulħadd jgħix il-realtà ta' pajjiż minn fejn kun ġej, imma hemm ukoll ir-realtà Ewropea. Jiena m'iniex daqshekk pessimist għax naħseb li n-nies fl-Ewropa u l-Ewropa femet li jekk irridu verament inħejju l-ġejjini, jekk irridu niżviluppaw il-kontinent tagħna, jekk eh, fl-ekonomija irrid ikollna riżultati tajbin, xirridu nagħmlu, rridu ninvestu fiż żasa nippreparaw iż-żgħażagħ, nedukawhom tajjeb li il- kompetenzi rridu nadduhom l-om, nalmuhom sabiex dawn li kienu jistaw jerfu responsabil taħħom fa' 10 snin oħra, 20, 30 sen oħra, ġifri li kunu jafu jamlu deċiżjonijiet tajbin għabbażi tal-kompetenzi tagħhom, kompetenzi li wkoll jitlobhom is-suq tax-xogħol. Jekk iż-żgħażagħ eh, ma jkunux imħarġa skont il-bżonnijiet tal-suq tax-xogħol, eh, eh, apparti ġifiri dan kollu se, se jkun da detriment tal-ħajja tagħhom. Hemm ukoll il-mod kif jiġu mħarġa fiċ-ċittadinanza biex ikunu parteċipi fid-dibattitu demokratiku biex jaraw li huma wkoll għandhom sem. Dawn huma l-valuri, l-kompetenzi li rridu ngħaddu żgħażagħ tagħna Jina minn kuntatti li għandi mal-ġenituri, eh, e, mal-studenti, ma' min immexxi l-iskejjel, dan u dak li nifhem jien, imma naħseb li l-messaġġ jista' jkun l-istess għal kull pajjiż, hemm fażi kritika eh, għajdej minna iva mill-lat ta' budget minna ta' flus fl ewropa u rridu noqogħdu attenti li l-istennijiet tan-nies ta' ċittadini Ewropej dak li jistennow għal edukazzjoni tajba li ovvjament minħabba l-tnaqis fil-budget dawn ma jkunux delużi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Tal-intervenzjoni tiegħek. Ma nafxek għawx kollegi oħrajn wara dawn ir risposti għandhom x'affarijiet oħra xi staqsu. Eh, għaw il-kollega anki Slojeski, jina kelli noħroċ u ma smajċ eh, il-risposta. Eh, il e, font ta' intervenzjoni kulturali jek inti e, tixtiex jek inti taħsibx li nistgħu nimxu f'din il-direzzjoni. il direzzjoni u jekk intkom għandkom x'intenzjoni tagħmlu follow-up f'dawn iż-żviluppi. Grazzi, il-kollega Zdrojewski. Grazzi. Jien għandi kwistjoni nixtieq nitkellem fuqha illi illi semmew anki presidenzi l-oħra, l-istatistika fl-Unjoni Ewropea aħna m'għandniex biżejjed informazzjoni u għarfin fuq eh, il budget u l-ispejjeż tal-istati membri fuq il-kultura u anki fuq il-proġetti nazjonali tal-film fl-istati membri. Kultant hemm ikun hemm xi riċerka u statistika komparativa, però ċifri huma differenti ħafna. Jekk inħarsu lejn l-ispiża Eh, fil-kultura fil-Germania u fil-Franza, allora il-klassifika tal-finanza u tal-investimenti huma differenti ħafna u diffiċli il wieħed jifem kemm huwa importanti nnefqa fil-kultura u x'impatt għandha fuq l-ekonomija. U jiena nistaqsi jekk se jkun hemm opportunità skont il- il-presidenza eh, Lussemburgiza biex ittejjeb l-istrumenti biex konna idea dejjem iktar ċara, stampa ħjar fuq kif jintef u l-flus fuq il-kultura. Evans. Grazzi. Jena kont kontenta nisma' fuq l enfazi tal-multilingwizmu u l-importanza tal-lingwi. Jena eh, nirrapprezenta il-Galles il huwa pajis bilingwi u aħna natu importanza kbira fuq il-promozzjoni tal-lingwa galliza eh, u naturalment anki l-Ingliż, però ħafna aspetti tal-kultura huma fidejn il-gvern tal-Galles u għal daqstant jiena nixtieq inkun naf taħt il-presidenza tiegħek se jkun hemm parteċipazzjoni attiva mhux biss mal-gvernijiet tal-istati tal jew anki dawk il-gvernijiet tal-amministrazzjonijiet tal-istati tal subalterni biex ngħidulhom hekk il huma responsabbli anki tal-politika kulturali tagħhom. Hemm kollegi oħrajn nixtieq jagħmlu mistoqsijiet le mela anki jien għandi żewġ mistoqsijiet x'nagħmel. Jien nixtieq ngħid l li aħna interessati ħafna fuq il-kwistjoni ta' dialogu interkulturali u tal-isfida edukativa tal-edukazzjoni u norbtow flimkien dawn iż-żewġ problemi l-isfida edukativa biex naslu għal eh, għall-interkulturalità u naraw il-differenzi. Se namlu smieħ fil- Settembru u se jkollna anki eh, rappresentant tal-UNESCO għax din is-sena huwa l għaxar eh, anniversarju tal-Konvenzjoni eh, tal-UNESCO għal daqstant eh, fuq dawn id-dimensjonijiet tal-kultura u tal-edukazzjoni nittama li kunem miktar iktar eh, possibilità ta' kooperazzjoni u anki fuq il-plurilingwizmu, fuq il-multilingwizmu, għavveru illi l-għazla il din l-istat membru imma kif għal kollega qabel e, fir-riformi nazzjonali reċenti maħnex sejrin fid-direzzjoni tar rakkomandazzjonijiet Ewropej fuq dawk illi jirrigwardaw il-talim tal-lingwa tal-lingwa tal-post u żewġ lingwi barranin. Normalment f'ħafna postijiet qegħdin jagħmlu lingwa tal-post u lingwa waħda oħra barranija u dan huwa importanti. Ma rridux nobbligawhom, però rridu nfakruhom illi r rakkomandazzjoni hija li jkun hemm tnejn. U punt ieħor importanti li jiena nixtieq nissuġġerixxi illi e, fil-konferenza f'relazzjoni bejn mażaza fil-programm Erasmus Pras kien hemm kooperazzjoni bejn il-Parlament, Kummissjoni u Kunsill u kien hemm iktar fondi anki fuq il-Erasmus Plus u żammejna anki l-identità tal-programm ta' Zaza. U nixtieq niverifika dan u nixtieq anki ngħid illi Aħna nemnu ħafna fil-diplomazija kulturali, kooperazzjoni kulturali u anki għad-dimensjoni tal istrategija barranija tal istrategija tal-politika barranija, specialment f'dawn il-fazi diffiċli anki eh, mal-pajizi li edin madwarna. Il-program Connecting Europe u anki il-program ta' Zaza mhuwiex qed jinkludi il-possibilitajiet kollha ta' komunikazzjoni u ta' mal-pajjiżi terzi. Dejjem huwa iktar mitlub biex anki fil-kooperazzjoni bilaterali mal-Unjoni Ewropea irrid ikun hemm anki attenzjoni għal din il-dimensjoni illi hija inkluża anki fl-Erasmus Mundus. Issa nerġa natikom il-mikrofonu għall-aħħar intervenzjoni tagħkom l-ministru Mesh un-bad l-ministra l-ħara. Ħafna Sinjura President għal rekomandazzjonijiet li tajtna tajjeb li aħna naqdu għom u kol riflessjoni tagħna u ninkorpora mu kol fil-dibattitu li konna eh, mal-autoritajiet u l-intentijiet tagħna dwar l-Erasmus Plus. Jina naħseb li wieħed irid jagħmel analiżi mill-ġdid tal-realtà kif diġa rispondejta l-sinjura, jiena nista niproponi mid-term review biex nara, naraw eżattament kif kien maħsub u kif qed jiżvolġi kullimkien fl-Ewropa. Naħseb konklużjonijiet għadna ma wasalniex biex nejduhom fuqhom imma nistgħu nalalizzawx qed jiġri dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal zaza jiena naħseb li dan huwa fattur importantissimu biex nipromovu it-tolleranza naraw li iż-żaza jkunu miftuħa għad-dinja ta' madwarhom għal kulturi differenti. Ovvjament għandna l-identità l-Ewropea li rridu nkomplu nibnu Imma xorta naħseb li il-dinja tant issa saret zaħira li wieħed irid ma jaħsibx biss sal-frontiera fejn joqgħod. U naraw li iżda saħtana għandhom iċ-ċans li ikunu jistaw iġarbu ċertu esperienzi, esperienzi anki fuq livell personali li jmorru e, eh, jisiru intizi ma' pajizi oħra u rridu naraw eżattament kif u kome nistaw daw rekomandazzjonijiet nil-qawom. Is-Sinjura Evans talbet jekk waqt il presidenza tagħna u se nirrispettaw ukoll il-kompetenzi differenti li jeżistu kif jinqasmu fil-pajjiżi differenti jista' jkun li din tkun ta' natura reġjonali, nazzjonali. Ovvjament pajjiżi ħadnu sistemi differenti ta' min jiddeċidi fuq il-kultura il kultura l edukazzjoni Hemm dawn l-affarijiet jivarjaw. U wieħed irid jara l-karatteristiċi speċifitajiet fl-istati membri differenti. Fil-Lussemburgu per eżempju, għanna ħafna kuntatti mal-Ġermanja, speċjalment naħdmu mal-Bundesländer li huma qegħdin viċini tagħna. U għalhekk l-edukazzjoni fil-Ġermanja hija kompetenza tal-lender u mhux tal-gvern nazzjonali. Xkultant sistema bħal di għandha l-vantaġġi tagħha u l-iżvantaġġi tagħha. Imma dawn eh, din hija realtà Jiena ma nistax nġudika eh, l-affarijiet hekk u rrid nirrispetto. Sinjura Costa, Signora President, inti rġajt fakkart tal-importanza tal-importanza tal-multilingwizmu u eh, pala President, ovvjament, inti tista' istatu pożizzjoni wara li smajt il-miżuri eh, inti ma tistax tiġġudika eh, fuq kif jiddeċidu l-istati membri, imma tista' inti tgħid kif taħsibha u tgħid kemm huwa importanti il-multilingwiżmu għax l-tfal li l-adolescenti li żgħażagħ <laughs> issa ili nħabba u ngħid x'jista' iwassal eh, il-ġit li jista' jagħmel il-multilingwiżmu ħafna drabi li persuna titkellem lingwa oħra dem ħaġa tajba sakkem ovvjament din ma tkunx detriment għal falliment fl-iskola. Nafu li hemm zazah li jitkellmu iktar mitlet lingwi li jiġu malma fl-iskejjel tagħna imma mbagħad ikollhom e, lingwa nsil pajizom li jitkellmu biss fid-dar jista' jkun it-Taljan, il-Portugiż. U ħafna naraw li jista' jkun li din ix-xekkel mill-litejn. U għet rrit jagħmel id differenza bejn il-sim pajizu u e, il-sna barranin biex ukoll it-tfal tagħna ma ntuhomx wis xjamlu. Grazzi. Si vous permettez, je Grazie, Signora Presidente, jek te permettu li nishtiq mollura as mistoqsija ta' Signora Kampreverte fuq id-drittijiet tal-awtur mistoqsija fl-ewwel parti, il-Presidenza hija konxra li reforma ta' drittijiet tal-awtur mm, qed tistennina f'mument importanti l-isfida hija li nikkonċiljaw nirrikonċiljaw eh, l-aċċess eh, ta' mm, għal dawn għal dawn il- l-opri u fl-istess ħin l-nħarsu drittijiet tal-awturi tan-nies kreativi. Dan deġa semmejtu, semmejt il-proposta tal kummissjoni fuq dan is suġġetti ma rridu naraw li nagħtu segwitu fuq mistoqsija ta' Sinur Helga Trop il-fatt li aħna mm, nafu li edin fil-bidu fil-bidu tal-isfida tagħna u eh, lan huwa illi nkunu nistgħu nitkellmu dwar font speċjali eh, għal kultura dinija xi ħaġa iktar politika li naħdmu wkoll blaħjar mod nużaw blaħjar mod ir-riżorsi li għandna li eh, ta' politika orizzontali konna strateġija tal-kultura bħala xi ħaġa titqisa miksuba U naħseb li dan huwa xogħol irridu nagħmlu flimkien mal-Parlament fl-aħħar mill-aħħar fuq il-kwistjoni tad-deputat eh, Sur Strovziewski. Grazzi ħafna, mistoqsija tajba. Illi li jiex eh, naħseb li eh, intom meta anzi meta jiena kont Ministru tal-Edukazzjoni l-istatistika kienet waħda li jitqedet fi dubju Eh, fil-fatt eh, kien hemm il-mistoqsija dwar kemm Eurostat għanni għax nseħħu fuq u fuq eh, iċ-ċifri tafu li hemm il-metodoloġija esnet u din hija xi ħaġa li tibqa' tinteressan ħa naraw naqra jekk din hiex metodoloġija tajba u naraw naqra kif nistgħu nimxu din fuq dan suġġett matul il-presidenza. Iva din hija enfasi importanti ħafna anki pereżempju fil-starriċ singoli li jisir minna ħata Eurostat anki fuq il-konsumi u fuq il-produzzjoni. ħafna drabi hemm nieqsa id-dimensjoni kulturali u aħna kontenti ħafna. Jiena nala din il-laqa ma'kom, dan l-iskambju ma'kom, nirringrazzja l-Ministri għal disponibilità ta'kom, il pozizjoni ċari ħafna u l-impenji ċara, anki l-volontà biex tikkooperaw mal-Kumitat tal-Kultura se nieħdu sem fil-konferenzi ta'kom li diġa eh, ħabartu u nixtieq nala bappell qawwi fuq il-kwistjoni tal-budget. Jiena nifhem li hemm problemi eh, bil-limitazzjoni tal-budget fil-pajjiżi kollha jeżistu, però l-problema mhuwiex dik illi inżidu ċifri kbar, imma tal-anqas li m'għandniex naqtaw il-budget tal-kultura. Aħna minna battalja kbira fil-parlament biex e, biex ma naqtawx fuq il-kultura fuq l-Erasmus u ma rridux e, ninsew is-sena ta' wara. Il-problema e, hija il-priorità e, ta' dawn il-suġġetti. E, Nishtiq anki najt illi inti anki forsi kompetenza tijak li hija riċerka mhijiex kompetenza tagħna direttament, però il-parti ta' Horizon dedikata għal kultura dik il-parti żgħira illi midir li illi hemmhekk qegħdin jaqtaw eh, jaqtaw fuq porti zaħra ħafna u dan l l-aħħar appell li aħna impenjati ħafna u u ksen komplu nitkellmu fuq din wara li titilquha intkom u u jena kontenta u jena zgura li inti għandkom eh, l-impen f'moħkom li tkomplu taħdmu fuq dawn il-problemi. Grazie. Kollegi, non fuġit, don't go out. Kollegi, il-ux mill-awla għax rridu nkomplu e, e, fuq il-rapport ta' Zdrojewski. Sorry. And so, we continue with the uh, uh, report uh, on opinion. On... Eh, Ninkomplu nitkelmu fuq l-opinjoni tal fuq il-budget. Nitlob il-kollegi li jibqaw għawnek għax din hija ħaġa importanti ħafna infakkarkom illi rridu nistudjaw il-abbozz ta' parir fuq il-budget tal-kollega Zdrojewski, rapporteur. Umbat wara rridu natu deċiżjoni fuq l-emendi. Zdrojevski tixtieq ta' xi ħaġa anke jekk qegħdin ftit nis. Fil-qosor ħafna, Sinjura President. Jena nixtieq natik din informazzjoni Mod preċiż illi eh, għandha tkun fi rezoluzzjoni tal-opinjoni Fl-2016 il-situazzjoni eh, aħjar għaxem eh, tnaqis fil-commitment tal-programmi l-iktar importanti. U dan huwa fil-Erasmus eh, xi 30 fil-mija, Creative Europe fejn hemm żieda u nitama illi se jkollna anki żieda paragonabbli fil- ħlas għal Citizens Europe. Naturalment, se jkunem xi dewmin fil-ħlasijiet me sena eh, ta' qabel. Però fil-fatt, meta niġu għal zida u ħafna inqas u f'ċerti każi hemm tnaqqis ta' xi 2%. U dana fil-programmi ta' Creating Europe. Fuq il-2016 ħassibna l fat li mem lebda riserva għal proġett pilota u jidir li il-li għana nitolbu li kunem riserva akbar għal proġett ta' stabilta u għandu kunem possibilità li nżidu proġetti pilota ġodda anki barra minn dawk li jeżistu diġa. Umbat, hemm ħames punti importanti Huwa veru li għanna l-Erasmus Plus, imma kif għal eh, kollega iktar kmini, irridu nġibdu fuq il-proċedura biex nizguraw il-programma jkun iktar trasparenti, iktar fasli fl-implementazzjoni u iktar flessibli. E, nishtiq najt li fil-kas ta' Euronet Plus hemm tnaqis fuq il-ħlasijiet e, bdew min u dinja ċenzjoni u fl-aħħar qed niproponu wkoll illi ma naqsux ir-risorsi finanzjari għal Europe for Citizens. Aħna nixtiequ 1841 li jiġi protett Hemm proposta li jitnaqsu rizorsi tal-2016 imma ma nafx fuq l-oħrajn imma jidher li li hawnhekk hawn aħna soddisfatti għax hemm eh, żieda ġenerali tajba. Grazzi. Zdrojewski għal din l-ispiegazzjoni. Għaw xaħat li xtiq jitkellem fuq dan? Morgano. Fil-qosor jina nishtiq najt li naqbel mal-kommenti li saru. Embżon ninsistu fuq xi kwestjoniet, għax eh, li nirrepetu dak li diġa jeżisti jider li illi mhuwiex biżejjed. Aħna nistaw bil-kumitat infittxu u nsibu prioritajiet biex nirrispondu għal dan l-atteġġament euroxettiku u Eh, għal ċerti fondamentalizmi li għanna fl-Europa u eh, anki blazla tal-budget għal l-opportunità biex eh, minn pozizjonijiet li naqblu fuqhom nistgħu nażlu ngħaddu għal azzjoni u għal fatti. Iva, jiena nixtieq niżgura illi ma nistawx naċċettaw bl-ebda mod il-tnaqis fil-budget line, specialment meta nitkellmu for Europe for Citizens dejjem najdu illi ma jagħmilx sens illi dana qed innaqsuh meta wieħed jitlob illi rridu ninvolvu ċittadini e, u nofrulhom iktar possibilitajiet biex jimpenjaw roħhom fil-proġetti u din hija red line għalina li ma nistawx naċċettaw assolutament li jkun hemm tnaqqis fil-programmi. E, tkun ħaġa tajba kif kun nistgħu nżidu l baġit imma dana rridu niżguraw u ma rridux assolutament naċċettaw lebda tnaqis għax dan huwa kontroproducenti meta nqisu il-għanijiet illi għandna f'moħħna. Grazz. Naturalment, speċjalment meta nqisu dak li ġara fil-proposta tal-Kunsilj jena naqbel mal-proposta tal rapporterzu tax-shadows illi nitolbu eh, zida eh, bħala sinjal li ma rridux nmorru lura rridu n qudiem u jiena naqbel perfettament illi red line hija ma nistgħux ikun inqas minn dak li qed tipproponi l-Kummissjoni. Per eżempju hemm il-fatt illi qed jiġi maqtuħ il-settur orizzontali illi jipprevedi anki l-facility e, dak li kien prevista tal-2016 deġa qed jibda bitnaqis. U rridu nodu attenti u niverifikaw li dana ma jiġrix f'ponti oħrajn. Għalla stat jien naħseb li dan il-rapport qed jgħid dan b'moċar li jimpenja r-rapporter mal-Komitat Budget u ngħidilkom illi fuq dak li għandu x'aqsam mal-votazzjoni fil-Kumitat tal-Kultura dan se jseħħ fil-15 ta' Settembru u l-iskadenza għall-emendi huwa il-25 ta' Awissu fil-Lofsinar u nistaw nalqu bekk il-laqa ta' dalodu u nerġaw nintaqaw fit-tlieta u se nirċevu żewġ kummissari u nitlob li l-kollegi u l-koordinaturi tal-gruppi li jkunu prezenti għax aħna tant ġilidna biex ikollna dawn iż-żewġ e, smiħiet li huma strateġiċi u nittama li jkun hemm ħafna kollegi u nerġgħu nintaqgħu fit-tlieta. Grazzi ħafna.